U f'dan ir-rapport ukoll kien hemm ħafna elementi illi l-inna bħala Kommissjoni ħeġġuna ħafna grazzi. And the votes were... Ħafna mela jek temmejna u nivvutaw fuq għada. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l aġenda tagħna li huwa r-rapport ta' Senjura Badija Kuxet fuq l-internet tal-oġġetti nixtieq nilqa' fostna l-Kummissarju Klob. Rapporter għandu erba' minuti. President, Signora Komissarju, jina ma s-sifx ħajkolli bżonu darba minuti għal da eh, da' sektart u nħabba <laughs> li għaw da' sek ftit. Deputata ma fejna tu da' sek spiegazzjonijiet, imma jien nishtiq najt jizini għaxa ħagġa li dan huwa rapport li ħares li suġġett li fil-10 snin ġejjin jew 15 snin waslu rivoluzzjoni relazzjoni bej il-persuni u l-oġġetti, l-oġġetti u l-oġġetti, ġifieri applikazzjoni ġudda tal l-internet. Jena nishtiq nifraħ l-komunikazzjoni, l-komissjoni għal-komunikazzjoni taħħa eh, li ġiet f'waqta għax t-permettenna naħasu le konsekwenzi ta' l-applikazzjoni. Kapaċi li għanda virtuit kbar, jista' jtejjeb ħafna aspetti minn ħajitna u joffri opportunità ġodda għal negozju ġodda non biex intejbu produzzjoni, ma evidentement għandu riski u koll. U emmek aħna nħossu l-rapport li jena timt fuqu mar xedew rapportez ta' gruppi politiċi oħrajn li jiena nixtieq nirringrazzjahom tal la taħħo, aħna provajna kien jista' jkun li l-utenti ikollhom il sigurta kollha u jkollhom eh, privatezza li tħassibna dwar tip ta' teknoloġija. Aħna studjajna biex naraw biex l-qafas sħiħ fil-qafas ġuridiku ikopri l-possibilitajiet kollha li kien hemm eh, bl-applikazzjoni til-ġodda. fil prezent jgħidha li hija eh, iżda madana kollu wieħed għandu bżonn li jagħmel valutazzjoni eh, bil-mod il-mod eh, skont ma daw jieħtlu fil-ħajja tagħna biex nkunu nistgħu valutazzjoni biex niżguraw li l-utenti jkollhom sigurtà u jkollhom privatezza. Mhux biss anki wkoll minn saħħa ma anke affarijiet oħra wkoll jiena l-ħabsna nħoss li huwa eh, fok tajjeb. Jiena forsi nixtieq ngħid ħaġa oħra biss, Kummissarju, aħna nara naraw, nistudjaw kif ninformaw tajjeb l-utenti eh, biex ikunu jafu xini li dan fenomenu. Mux l-utent biss l-utenti, ma jekk aħna nitkellmu ma l maġoranza tal-diputati li ma ma jħtlux fuq dawn l-affarijiet, beda nitkellmu fuq dwar internet tal-oġġetti u ma jħarsu lejna u jgħidu da xinu. Allora naħseb li jkunu utli li parti dawn il-possibilitajiet kollha u dawn li eh, hemm konsiderazzjoni fil-rapport li aħna forsi naraw nistudjaw kif nistgħu nispjegaw lin-nies in ġenerali, liċ ċittadini in ġenerali, l-utenti dak li hu eh, x'inhu l-internet tal-oġġetti u x'jistgħu jagħmlu dan il-fenomenu ġidda u l-applikazzjoni ġodda u kif huma ħajkollhom eh, sigurtà u privatezza. Jiena naħseb li l-offol ta' din l-applikazzjoni ġdida. Li ċittadini jkollhom fiduċja u li għandu sigurta kollha. Grazzi. Thank you very much. I actually have uh, several speakers. Grazie ħafna għandi uh, diversi kellima li jitkellmu taħt il-proċedura ta' catch the L-ewwel net is-Sinjura Koloska Povinska. Signora President. L-internet tal-oġġetti parti mill-agenda digitali. L-għana u l-eni ta' din l-agenda huwa li nizguraw aċċess għall-internet kull imkien. għanna nelbu kull limitazzjonijiet fl-Europa naraw ħafna differenzi f'Polonja per eżempju 30% biss ta' djar għandhom aċċess għal broadband għall-internet. L-Aġenda Digitali qed proponi li sal-2013 niżguraw aċċess ġenerali għall-internet dan huwa importanti għalina. Hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, l-internet tal-oġġetti iżda għanna nkunu konxi ta' dak li diġa ksibna maħniġ inħallu diskrepanza tikber. Jista' jkun hemm mowġa sħiħa ġdida ta' limitazzjonijiet għall-internet fl-Ewropa ma nistgħux naċċettaw li dawk li kienu l-ewwel li talmu fuq l-internet u li jużaw l-internet isibu ruħhom b'livell inqas ta' dawk li għadhom qed jibdew jużaw l-internet isibu li għandhom livell ħafna inqas iżjed baxxa minn dawk li ilhom jużaw l-internet għal ħafna snin. Grazzi biex nerġaw innidu l-ekonomija għandna bżon it teknoloġija Biex bekk inkabru l iżvilupp l-internet tal-oġġetti jista' jkun mod kif eh, nirrispondu għal bżonnijiet tal-persuni b'disabilità jew dawk li huma anzjani għandna wkoll nipproteġu l privatezza tan-nies għandna jkollna l-aċċess eh, mod faċli u ninformaw il-klijenti dwar is-servizzi li jeżistu. Nitolbu il-Komissjoni biex timplementa regolamenti li diġà jeżistu li tippreżenta skeda tal-linji gwida li jixtiequ jipproponu fil-gwar tal-Unjoni Ewropea. B'hekk niżguraw aċċess għal eh, RFID għanna jkonna miżuri supplementari u koll rigward ta' traċabilità. tal-IP. Grazzi. Din id-diskussjoni hija dwar il-ġejjeni u fl-aħħar mill-aħħar titkellem dwar rivoluzzjoni fil-komunikazzjoni, komunikazzjoni bejn persuni u affarijiet, manki bejn affarijiet differenti. U um, barra mill-sfida li tirrappreżenta din id-diskussjoni, Anzi, kolli najt li huwa merzu ta' dal-parlament li qed jindirizza suġġett bħal dan, imma aħna rridu naħsbu wkoll dwar ir-riski. Per eżempju, e, teknoloġiji ta' e, għarfien tal-frekwenzi tal-radju joħol u riskju kol għal e, privatezza. Jiġifieri hemm bżonn minn banda jkun hemm aċċess u minn naħa l-oħra illi jkun hemm il-privatezza ġifiri aċċess għal pubbliku u ħarsien tal-privatezza. Issa hemm bżonn illi nkunu nafu min se jagħmel xiex, x'se jsir mid-data eh, delikata, x'se jsir minna din l-informazzjoni, kemm se jkun hemm sikurezza, ġifieri hemm bżonn li jkun hemm bilanċ li teknoloġija ġdida, teknoloġija li tkun affidabbli imma fi trattar, trattament tad data u proċessar tad data irrid ikun hemm ħarsien bla ebda dubju eh, il-prinċipji ta' salvagwardja tad data delikata u sensitiva. Grazzi. Signora Rajtova, jkaġbak. Grazzi, Signora Cer. Għal diversi snin um, rajna kif kif l-internet ibiddel id-dinja tagħna b'mod radikali fil-fatt u għadna fil-bidu ta' rivoluzzjoni digitali. Nix eh, ir-rapport tal-kollega tagħna Oġobni ħafna, għax tkellem dwar il-liġijiet, għanna napoġġaw l-infrastruttura, għanna nizguraw l-interoperabilità ta' sistemi differenti, għanna nanticipaw il-riski fis-sigurtà sa' cyberspace. Għanna jkonna valutazzjoni tal-impatt fil-gwad tal-radio, fil-gwad tal-, -radio, fil tal radio tal-animali u tal-bnedmin, il-konsumaturi għandhom jisiru jafu dwar il-RFID passivi u attivi fuq il-pakketti il anke fil-gwart ta' data transmess u riċevut. Għanna nizguraw il-li ċittadini tana jkunu jistaw jużaw il-ċipep Issa anki jipproteġuhom dwar um, tal-viruses u l-abbuż tad-data u għanna nibatu messaġġ lill kummissjoni tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura li dan affarijiet isiru. Grazzi. sir Pascal Kirchberg. Grazzi. Signora Ċer, kollegi, nixtieq nappoġġa dan ir-rapport ukoll Dan il-rapport fil-fat jiftaħ il-bib għall-introduzzjoni għat teknoloġiji ġodda u tal-ġejjeni. Dan teknoloġiji se tfisser il-tkabbir tagħna u l izvilup tagħna, se tbiddel il-ħajja tal-ċittadini tagħna u se tati ehm, ħajja ġdida lill prodotti u l-servizzi fil-gwar ta' dawn it teknoloġiji però għanna nidu konsiderazzjoni il-salvagwardi leġislattivi għanna nizguraw il-privatezza hija protetta ta' ċittadini. Għax din il-teknoloġija se tiżgura il-traċabilità tal-prodotti u ta' servizzi anki tal-utenti dan il prodotti u ta' servizzi. U eh, għalek eh, dan il-prodotti mandomx jiksru il-prinċipi eh, tal-privatezza. Tal Grazzi issa komissarju Kraus għan eh, fl-isem il komissjoni kħeġbak. Grazzi. Għandi najt li nammira ħafna li sinjura eh, rapporter u nishtiq nisħa għonek li eh, nasbu bl-istess mod u fil-fat il-Parlament Ewropew ħa rwol importanti u attiv hawnhekk f'dan il- hawnhekk iżda anki globalment fir-rigward tal-promozzjoni tal-Internet tal-oġġetti. Ir-rapport huwa miktub tajjeb ħafna, speċjalment meta tiġbed l-attenzjoni għal żvilupp ewlieni li għandu ikollu effett font fuq iċ-ċittadini fil-ġejjeni. Jiena kont impressjonata mill-membri mil tal-Parlament l-oħra illi tkellmu dwar dan ir-rapport u saħħu kemmu importanti illi da kollu għal ċittadin Ewropew. Hija kwistjoni wkoll ta' komunikazzjoni. Għanna bekk għanna natu iżjed attenzjoni għal din il-kwistjoni importanti ħafna. Allura prosit għal-rwol li kellek għax bdiet l-attenzjoni għall-importanza tal-internet tal-oġġetti. Nixtieq nisħa u intenni illi ir-rapporter għamlet xogħol tajjeb ħafna speċjalment fir rigward ta' kwistjonijiet pubbliċi jiena naħseb ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura qafas legali xira u tkun tkellimt dal-aħħar fil-rigward tal-qafas tal-valuri illi jipproteġi ċittadin Ewropew u jipromovi wkoll l-investimenti tal-privati u anki pubbliku fil-rigward tal-internet tal-oġġetti. Biex l-internet tal-oġġetti jiġi żviluppat effettivament għandna bżonn ta' dibattitu pubbliku u anki kondizjoni stabli għall-investiment. Għanna nevitaw illi il nisi hossu illi ehm, l-internet tal-oġġett iġi sforzat fuqhom. Di mish kwestjoni ta', ta obbligu, hija kwistjoni ta' opportunità, ta' sfida. Impatt potenzjali jista' jkun ħaġa tajba għandna nkunu konxi tad-deċiżjonijiet li nieħdu. Fl-istess waqt għandna nagħtu riċerkaturi u n-negozji il possibilità għall-investimenti medji u anke fit-tul biex ikonna level playing field u sensiela ta' sensila ta' regoli. l isfida hija l parlament u għal kummissjoni Issa waqqafna l-agenda u issa għanna nibdew nimplementaw da kollu. Bdejna fil-fat. Bdejna u għamilna l-ewel passi iżda issa irridu nimplementaw da kollu. U fl-14 il-linja ta' azzjoni li għanna f'dan il-rapport jiena kontenta ħafna illi nirrapporta illi xiftit minnom diġa imbdew studju dwar l-aspetti ambjentali tal-frekwenzi fuq ir-radju eh, eh, diġà qed isir u anki d-dialogu qed isir. Frigward tat-tul, l-ewwel mowġa ta' tmien proġetti finanzati mill-Unjoni Ewropea se jibdew din is-sena. U bekk se jkollna sinerġiji bla preċedent għal ġejjieni kien hemm azzjonijiet oħra, pereżempju l-gvernanza tal-Internet tal-oġġetti, il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, l-istandards tas-sigurtà. Dawna kollha jinvolvu ħafna żmien u sforz minnaħa ta' kulħadd. U għalhekk, Sinjura President, jiena ddeċidejt nistabilixxi grupp ta' esperti dan il-grupp se jkollu jistudja dawn il-kwistjonijiet u se jkun infassal minn rappresentanti mill-soċjetà ċivili, l-industrija, l-aġenziji, l-universitajiet, il-gvernijiet u naħseb li għandhom jiltaqgħu kull tletxur fuq żewġ fuq sentejn biex jirrapportaw fuq il-progress li sar lilkom. Hawnhekk qed nitkellmu dwar komunikazzjoni għanna nimplementaw dak li diġa wedna l-nis. Pala reazzjoni l-membri onorevoli tal-Parlament għawnek u għacċar li l-Kommissjoni reset id dikarazzjonijiet illi kull ċittadin għandu ikollu għacċess għal affarijiet digitali sal-2013 Aħna ktibna hekk u nemnu f'dan u nemnu li nistaw inwetqu dan. U jiena għandi il-privileġġ li ġi mistieden fil-flita l-Komissjoni u Komissjoni għal-Kultura. U et se nikkomunika li għanna dan l-elenku li għanna nwet. Oh, Huwa ovvju illi kull ċittadin għandu jkollu aċċess diġitali. U bekk qed ngħidlek biċ-ċar li da jista' jsir. Il-protezzjoni tad-data hija importanti importanti wkoll fl-aġenda tagħna, qed nitkellmu dwar il-fiduċja sigurezza hawnhekk, jekk ma tistax tafda ma tistax tistenna illi n nies jużaw dan il-fenomenu. Dan huwa ċirku fejn għandna naħdbu fuq kull aspett. Din hija ta' sfida għaċ-ċittadin Ewropew. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Id-dibattitu huwa magħluq. Il-votazzjoni se ssir għada. U bekk Wasanna l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. U r-rapport mis-sur Wagner, Sosa Wagner dwar il-governanza tal-internet senati il